Nerġa' niftaħ il-sessjoni plenarja. Signori, eżis kollegi, il-22 ta' marzu il-Belġu kien attak attakkat mod ikra, u anka l-Ewropa kienet attakata. Attila kifrin għamlu attak Tnizewċ attakki anzi fi Brussel, 32 persuna innoċenti mietu u mieta persuni sfaw midruba, xeftit minnom vera u ma feriti gravi u dan verament juri kem kienet gravi din is-sitwazzjoni kemm dan l-attakk kien mhux umana affattu. Dawn in-nies li attakkawna xtaqu illi bl-attakk tagħhom jorqtu il-qalba tal-Ewropa, il-valuri tagħna, l-istituzzjonijiet Ewropej. U l-belt li toffri dar l-istituzzjonijiet Ewropej, belt illi hija kosmopolitana, illi hija belt tolleranti ħafna fejn hemm ħafna lingwi li huma mitkellma illi tirrappreżenta soċjetà miftuħa ħafna. Dawn il-grupp ta' terroristi kienu edin jattakaw li dawn in-nies innoċenti ta' Brussell ukoll. L-attakki fl-aeroporti u fil-istazzjoni tal-metro huma propju edin iddirizzaw lin-nies innoċenti. Nisa, irġiel u anka tfal. Jiena naħseb illi fil-fatt dinja xi ħaġa illi t-prova tipprova bezza lil kulħadd lill-Ewropa kollha, lil Belġu, l Bruzzell ħalli l-mibeda tkompli tikber fil-qlub tagħna. U għalhekk irridu noqogħdu attenti. Mhux kull Musulman rridu nissuspettaw u nħarsu leħ bl mhux kull persuna li tħaddan il-reliġjon Iżlamika għandna nissuspettawha. U allura aħna rridu naħsbu fuq il-vitmi, nuru solidarjetà ħalli aħna niġġildu kontra din il-biża u ma tiħdux mill-mibeda sa dawn in-nies illi qegħdin jagħmlu dawn l-attakki. Il-mibeda ma nistgħux niġġildula permezz tal-mibeda, il-vjolenza laqqas ma nistgħu niġġildula kontra eh, kontrija bil-vjolenza, iżda irridu niġġildu bil billi nkunu qalbina, billi nkunu kuraġġużi u nibqgħu nikbru flimkien u nibqgħu nħadnu il-valur tal-dritt għal ħelsien ta' kulħadd ta' kulħadd li jgħix fis-soċjetà tagħna u li rridu nipproteġu wkoll drittijiet tal-bniedem tagħna lkoll. Ma rridux ninsew ukoll illi n-nies madwar id-dinja ta' kuljum qed ikunu vittmi ta' dawn l-attakki terroristiċi fl-Afganistan, fil-Pakistan, fl-Iraq, fil-Kosta tal-Lavorju, fit-Turkija, fit-Tunezija, fil-Eġittu, fis-Sirja, fis somalia fin-Niġerja u f'dawn il-pajjiżi kollha, sinjuri, dawn l-aħħar ftit xhur kien hemm mijiet ta' nies innoċenti illi kienu vittmi ta' dawn l-attakki terroristiċi minn gruppi musulmani. U jiena ma semmiltilkomx il-lista tal-pajjiżi kollha li kienu fitwati u ma rridux nipretendu ta' parsi illi il vittmi huma mumir fostom memx musulmani, le dan huma attakki qed b b'mod globali lil kulħadd. il kontra terrorizmu tista' issaħħaħna u taqqadna ktar flimkien fl-Ewropa fuq il-livell internazzjonali madwar id-dinja kollha. Eżis kollegi, fissem il-Parlament Ewropew jiena nixtieq nawgura fi antal mulajr lil nies li kienu feruti minħabba l-attakki u nixtieq illi fil-fatt nofri l kondoljanzi lil raba u l-familjar ta' dawk li tilfu ħajjithom f'dawn l-attakki terroristiċi. Soba u kondoljanzi lil dawn in-nies aħna nixtiequ nonoraw il-vitmi kollha u ma ninsewx lil dawn il-vitmi la ta' fi Brussel u laqas fi bnadi oħra tad-dinja għal din raġuni nitolbukom illi niddedikaw minuta ta' silenzju għal dawn il-vitmi. Vielen Dank. Grazie. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Il-minuti tal-10 ta' Marzu 2016 huma dispożizzjoni tagħkom il-kol, hemm xi oġġezzjoni jekk le minuti tal-laqa